Grazie tante. Grazzi ħafna. Eżis, Aziz President, eżis membri tal-Parlament Ewropew. Meta l-President elett Jean-Claude Juncker fdali dan il-portafoll, kien ġentili bizzejet li għajd li nitkellem pl-sin ta' Shakespeare. Jien namel ħilti biex nkun ċar meta nitkellem bil-lingwa tiegħi. Imma l-ewwel qabel kollox irrid bil-lingwa ta' Molière, jew xi ħaġa li tixbaħa il-lingwa ta' Molière, nirringrazzjakom tal-li onorajtuni b'din l-istedina tal-lum. Nishti u koll nirringrazzjakom għal-ħin ta'kom u nirringrazzja lil dawk li dedikaw l ħin tagħhom qabel dan is I wanted to ask. Illum jina xtaqt il-wieġeb tlet mistoqsijiet ewlenin l-ewwel. Għalfejn nixtieq dan ix-xogħol it-tieni. X'esperjenza jiena se nġib għall-impjeg u t-tielet. Kif se nindirizza dan il-kompitu? Kompitu li huwa tant importanti għall-impjegi għat kabbir u allura tant importanti għat ċittadini Ewropej għalfejn nixtieq din il-pożizzjoni. Għaliex nixtieq ukoll ikolli parti biex il-wieġeb għaż-żewġ sfidi kbar li għandna qudiemna. L-isfida li nibnu il-fiduċa fl-Ewropa fost iċ-ċittadini tagħna, l-isfida illi niksbu impjiegi u tkabbir u dawn ikunu parti mill-ekonomiji tagħna. Personalment, għaliex jiena nixtieq illi il renju Unit ikun parti minn Unjoni Ewropea ta' suċċess. Dan jagħmel sens għall-Renew Unit u nemmen illi jagħmel sens ukoll għall-Unjoni Ewropea. Ġenerazzjoni tal-ġenituri tiegħi marru għall-gwerra. Tiegħi fil-fatt rabbew f'Ewropa mifruda u dimhom kellhom it-teddida ta' diżastru nukleari. Meta l-portira tal-ħadit niżlet, lejn fejn daru id-demokrazija l-ġodda? Daru lej l-Unjoni Ewropea u kellna raġun illi inwieġbu għal tali talba. Allura Iva, irrit naħdem għall interess komuni Ewropew u nixtieq li l-pajjiżi jibqa' parti ta' unjoni ta' 500 miljun persuna valuri komuni li jaħdmu flimkien, jgħixu flimkien, jagħmlu kummerċ flimkien u li jiffaċċaw sfidi globali flimkien. Mela, xinaj dwari u jiena senġib lejn din il-pozizjoni jekk tikkonfermawni. Jiena it-tifel ta' negozjan żgħir u ta' għallima, dimt nofs minn ħajti fil-gvern u nofs liħor fil-negozju. Bdejt pala konsulent lil Kenneth Clark u John Major fi snin 80 u fi snin 90. Wara jiena u kol waqqaft kumpanija tijaj, allura naf dwar l-sfidi eh, li wieħed isib meta jibni negozju f'ambjent kompetittiv Jiena tlaqt uh, ta' negozju erba' snin ilu meta tħalt fil-gvern tar-Renju Unit bħala Ministru u xtaqt ngħid illi maċċandi isma m'għandi l-ebda sem minix membru tal-ebda board u allura ma nemminx illi għandi konflitti ta' interess. Fl-2010 sirt Ministru għall-Edukazzjoni u natajt eh, xogħol illi nwetta l-ikbar riformi fl-edukazzjoni f'ġenerazzjoni Wara sirt membru tal-Kabinett tal-Unit u mexxejt il-Gvern ta' Koalizzjoni fil-House of Lords. Il-House of Lords huwa forum illi emenda l-leġislazzjoni u jispeċjalizza fi studju dettaljat. Fiħdanu hemm diversi esperti L-ebda partit mandu maġġoranza, l-ikbar partit għandu 28% tal-vot u għallura l-uniku mezz kif tamel progress huwa billi tibni l-konsensus u taħdem lilin mid-divizjonijiet tal-partiti. Bekk jiena wassalt riforma komplessa f'ambjent politiku għandi rekord ċar ta' esperjenza li nibni konsensus nifem l-impiegi u tkabbir minn aspett prattiku. Allura, kif se nindirizza dan il-kompetu tant importanti illi Jean-Claude Juncker ta' lili? bil-ħidma ma' Jirki Kajtajnen, Valdis Dombroviskis u Pier Moskovici u l-kollegi kollha l-oħra tal-Kummissjoni nippjana li nibni fuq dak li sar diġà bit-tmexxija ta' Michel Barnier u, u dan il-Kamutat biex bekk ikonna industrija ta' servizzi finanzjarji ikkontrollat kif suppost li jaħdem fl-interessi ta' ħafna u mhux tal-ftit. Kienet kisba straordinarja illi insewu sistema finanzjarja tagħna hekk kif il-kriżi kienet għaddejja u jiena nrot ħajr lill predeċessur tiegħi mod ċar hawnhekk. Il-punt ċentrali tal-ħidma huwa l-Unjoni Bankarja li nsibu fil-ktib uniku ta' regoli għal kull stat membru. Allura l-kompetu tiegħu huwa li jekk niġi konfermat naqgħad flimkien il-punti differenti u nara li konna stabilità fis-sistema bankarja xi ħaġa li tant nixtiequ naraw. Iva, jiena ġej minn pajjiż li lin mill-Unjoni Bankarja, iżda il-kriżi u ritna kemm il-28 stat membru huma interdependenti dipendenti fuq xulxin. Unjoni bankarja b'saħħitha hija importanti għalina l-koll u se nagħmel l-almu tiegħi sabiex dan ikun proġett ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Aħna unik naqblu l-kol kemm aħna li ma nistawx immorru lura għal jiem ta' qabel il-krizi. Ma nistawx immorru lura għal teħid ta' riskju u anki bl-effetti li jkun hemm mbagħad fuq l-impjegi u l-standards ta' ixin fuq ċittadini tagħna. Ma nistawx immorru lura għal sitwazzjoni fejn il-banek ikonna nsalvawhom għaskapitu ta' min ħadla sit-taxxa. Iżda nemmen illi naqblu illi għal ġejjini neħtieġu impetu ġdid għall-impjegi u tkabbir għalkemm irridu nkunu vigilanti għal riski ġodda li jistaw joħorġu fis-sistemi tagħna, ma nix nistennew illi ikonna naddu l-istess volum ta' leġizlazzjoni primarja għal ħames snin li ġejjin u wara kollox regolamentazzjoni tajba toffri stabilità kif ukoll kontroll sħiħ. L-istess waqt, jekk ikun hemm evidenza illi mhux dejjem ikonna bilanċ kif nixtiequ, allura rridu nkunu lesti illi nbidlu l-affarijiet. Jista' jkun hemm oqsma fejn naraw li jkun hemm lakuni, jista' jkun hemm oqsma fejn irridu nirranġaw l-affarijiet biex il-flussi ta' investiment ikunu aħjar. Tassew din hija sfida li nsibu fil-qalba tas-swieq kapitali u l-Unjoni ta' swieq kapitali kif se nżidu l-investiment, partikolarment għal negozji żarumeti fil-waqt illi konna regolamentazzjoni effettiva. Fi dan dan l-approċ wiesa jiena qed infassal ħames prioritijiet ewlenin. L-ewwel li nwettaq dak li diġà hemm ftehim dwaru, dan fih innifsu huwa kompetu ewleni e, l-atti pendenti delegati u implementati u jwaslu għal erba' mit miżuri separati mill-Mifid 2 għall-Unjoni Bankarja għas-Solvenza 2 għas-CRD. Fl-aħħar mill-aħħar se naċċertaw li jkollna proċess ġustu miftuħ flimkien magħkom il-Kunsill. U mbagħad irridu nindirizzaw resorsi oħra ta' riskju biex naraw li mwaslu proposti oħra li huma taħt negozjati per pereżempju il-fondi ta' swieq tal-flus, benchmarks u riforma strutturali. U rridu wkoll noqdu attenti għal riski ġodda bħal dawk li jistgħu joħorġu minn reġim effettiv ta' riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankari. It-tielet priorità se naħdem għall implementazzjoni konsistenti ta' standards u prinċipi internazzjonali u nagħlaq lakuni li jippreżentaw riski għal stabilità finanzjarja Se naħdmu mill-rib ma' pajjiżi oħra tal-G20 u b'mod partikolari se nara li jkun hemm korporazzjoni regolatorja aktar dettaljata mal-Istati Uniti. Ir-raba, se nmexxi l qudiem proposti għall-iżvilupp tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali dan huwa proġett għal 28 stat membru. Lan huwa ċar illi nutilizzaw il-kapital madwar l-Ewropa li bħalissa u għafrizat biex bekk jaħdem babboċ għan negozji Ewropej partikolarment għal SMEs. Irrid nimxu li l dependenza tagħna ta' finanzjament mill-banek billi inħedġu it-kabbir ta' sorsi alternativi u ġodda ta' finanzi u nixtieq nanalizza l-problema u nara x'inhu maxkila progress. Però naħseb diġà nistgħu nidentifikaw xi joqsma ta' priorità bħal pereżempju titolizzazzjoni ta' kwalità għolja, intejbu l-informazzjoni fuq l-istatus ta' kredzu tal-negozji żaru medji u nsibu qbil ukoll fuq il-Fondi Ewropew għall-investiment fuq żmien twil. Il-ħames priorità nixtieq nara kif nistgħu waslu aktar benefiċċji għas-suq uniku direttament lejn iċ-ċittadini. Bir-raġun matun dawn l-aħħar ħames snin kellna nikkonċentraw fuq riformi kbar strutturali u istituzzjonali. Matul il-ħames snin li ġejjin nittama li il-teleskopju nistgħu indawruh in-naħa l-oħra u naħsbu aktar dwar kif nistgħu niftħu suq aħjar għal prodotti tal-imnut li jkunu bla periklu trasparenti u bi prezz raġonevoli. Naf li ħafna unek f'dan il-parlament mexxew il-ġlida għall-interessi tal-konsumaturi u għandkom l-appoċ tiegħi fis-snin li ġejjin. Irridu noqdu attenti wkoll għall-iżvilupp ta' ħlasijiet diġitali elettroniċi li jista' jwassal għal benefiċċji kbar għall-konsumaturi iżda irridu naraw li din tkun sistema bla periklu u tkun regolata kif suppost. Hemm tema waħda ġenerali li hija it-trasparenza fil-fema tiegħi. Din hija essenzjali f'termini ta' dak li neħtieġu minnaħa tal-istituzzjonijiet finanzjarja li xuma jeħtieġu jkunu jafu li ma' riski qegħdin jieħdu u li jispjegaw tal-riski l-klijenti tagħhom. Is-superviżuri wkoll irid jkunu jafu s-sitwazzjoni. Il-maġġoranza ta' regoli li inti intom fassaltu kollha jeħtieġu ħtiġijiet ta' trasparenza u dana bir-raġun biex bekk ikonna fiduċja kif ukoll ikun hemm eh, sitwazzjoni fejn nistgħu naħdmu. U allura jiena kif se naħdem flimkien ma'kom jekk tikkonfermawni. Mill-ġdid, it-trasparenza se tkun xi ħaġa meħtieġa. Jiena se nkun trasparenti ma' dan il-kumitat u se nkun ukoll trasparenti dwar min se niltaqa' miegħu. Biex nagħmel il-xogħol li jiena rrid nagħmel ikolli bżonn nitkellem ma' firxa wiesa ta' persuni għaliex jiena ma naħsibx li wieħed jista' jaħdem fuq politika waħdu, però jiena ċertament se nsegwi il-prazzi tal-predeċessuri tiegħi billi l il-laqat esterni tijaj u anki l-uffiċali tijaj se jamlu ek. Jina nemmen illi din hija xaġa essenzjali biex ikolli relazzjoni sewwa ma' flimkien ma'kom. Meta jina kont fi Strasburgu xi jemilu, jina kelli ikla ma' Michel Barnier biex nitlob għal pariri tijaw. Fil-fatt huwa kellu ħafna pariri utli għalija, iżda punt wieħed illi kien l-aktar importanti, dejjem ftakar għalli l-importanza tar relazzjoni tiegħek ma' din il-kamra. U dan u kol u parir illi jena tassew sejjer insegwi. segwi Naf illi l-President elett Jean-Claude Juncker tani responsabilta kbira meta talabni li nieħu dan il-portfolio. Jekk jiena niġi konfermat, jiena se nkun Kummissarju Ewropew li jiddefendi l-interess ġenerali. Kummissarju Ewropew li se jaħdem għal 28 stat membru kollha kemm huma u Kummissarju Ewropew illi qatt se jinsa illi jrid jagħti rendu kont b'mod dirett lil dawn il-membri eletti tal-Parlament. Grazzi.